Mela, aħna unnek nifstaw nibdew bid-dibattitu konġut, direttiva dwar ir-rekwiziti prudenzjali u ta' kapital għall istituzzjoni tal-kreditu u ditti tal-investiment. Għanna rapport ta' l-Onorevoli Karax. Nati l-kelma mill-ewwel lill-Onorevoli Karax għal erba' minuti jekk jogħġbok. Sina President, Kummissar,